L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa il-dibattitu konġunt fuq Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna. Għandna rapport mis-Sinjura Grasle u Rivellini fuq il-bidliet eh, fuq il-rezoluzzjoni fuq il-regolament finanzjarju għal komunitajiet Ewropej fir rigward tas servizz Ewropew għal azzjoni esterna. Unbat għanna rapporta sur Rabkaj fu il-regolamenti tal-personal tal-komunitajiet Ewropew u Ewropej u il-bidliet għal uffiċjali l-oħra. Unbat għanna rapporti iħor sur Gualtieri u Xurjan fu il-abbozz ta' budget tini taqsim Kunsill Ewropew u Kunsill taqsim ma' tlieta Kummissjoni taqsima 10 Servizz Ewropew għal azzjoni esterna. Għanna prezenti il-rappresentant Poli tal-Komissjoni ehm, għanna Sur Sefcovic u u rappresentanti tal-Kunsil ġejjin xiftit minuti oħra se jkunu f'postom għandhom problemi ta' traffiku. Sinjuri, aħna se konkludu issa edin għaw biex nikkonkludu l-aħħar passi ta' avventura leġislativa affaxxinanti inter eh, istituzzjonali, ċoe il-twaqif ta' Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna Eh, li jħares li l-futur. Il-test leġislativ li għanna qoddimna illi jagħmel emenda għal regolament tal-staff u il-regolament finanzjarju u l-emenda tal-budget. Aħna se diskutu l-lum u nivutaw għada fuqu, pero huwa riżultat eh, ta' suċess eh, ta' xur ta' negozjati bejn l-istituzzjonijiet Ewropej li huma maqudin fl-imkien fil-għan komuni fuq kif nistgħu norganizzaw il-leħen tal-Unjoni Ewropea eh, biex tiġi mismuha u rispettata fid-dinja kollha. U aħna bħala Parlament Ewropew ħadna responsabilitajiet tagħna bis-serjetà, b'serjetà kbira u kienet konvinzjoni tagħna li fil-azzjoni esterna kif ukoll eh, bħal oqsma oħrajn l-interessi tal-komunità u komuni għandhom ikunu l-iktar ħaġa l-iktar ħaġa importanti. Għal dastant illum għana l-aħħar dibattitu u aħna eh, nħarsu l-qoddim bil-ħerqa bil għal tnedija tal-EEAS fl-ewwel ta' Diċembru ta' din is-sena se tkun eżatt sena wara tul fis seħħ tat Trattat ta' Lisbona. Aħna nibdew bir-rapporteurs. Ara l-ewwel rapporter is-Sinjura Gresle. Sinjuri, Sinjura Ashton, Sur President, Presidenza tal-Kunsil, Jena ma stax nistenna iktar għax jena nawgura l-ikbar suċess possibli l-istruzzjonijiet Ewrew illi jistaw jilqaw l-sfidi, il-Parlament kienet parti mis-soluzzjoni, aħna deċidejna malajr, u għaw min jaħseb li deċidejna malajr wis, għanna pero punt interrogativ u dimna dawn il-servizzi huma ġodda u ma jaqsmu drittijiet tal-personal kif ukoll tal-budget. Allora bħala esperta tal-budget, dana huwa ibridu ta' servizzi esterni u ma tħassib kbir, mux biss għall-effiċenza ma għall-trasparenza u għall-fat li nistaw nikontrollaw sew. Provajna nirsolvu din il-problema u provajna nilħu eh, punt ottimu. Aħna tajna Eh, ċerti kompetenzi zammejnijom, uh, eh, saħħaħna eh, setat tal-parlament fuq dak li għandu xaqsa ma l-ispejjes, zidna l-kompetenzi u anki l-accountability, responsabilità fuq il-budget. Għal-dastant aħna konsidrajna dan ir-rwol anki għal-futur tal- servizzi euro ta' servizz tal-azzjoni esterna. L-użu komuni tal-kontabilità Eh, il-tħul eh, tal-management tal-flus u kull input possibli. Eh, rajna, prevedejna anki discharge fuq dak li għandu xjaqsam mal-Kunsil. Nirigrazzja għal kulħat il- korapporters illi uh, jaqblu fuq dan il-negozjat kulħadd għamel xogħol eċellenti, issa jibqa xisir il- eh, eh, l-irqaqat, eh, l efficienza tal-entitajiet, prevedejna l-10 filmija. President, jena di 3 minuti, dispieċini. Aħna senatuk minuta fl-aħħar, imma jekk trid tista' tuża tliet minuti issa. Għandek tliet minuti b'kollox. Grazzi. Eh, x'tip ta' servizz professjonali jista' e- ikun hekk ma jkunx jaf imbagħad x'inhuma id-definizzjoni tal-kompiti tiegħu. U dan kien importanti li aħna nagħmlu dan ix-xogħol ta' definizzjoni. Eh, l-iżvilupp tal-personal huwa punt importanti wkoll u nħoss li l-involviment ta' diplomatiċi mill-Istati membri eh, u koll eh, bżon eh, nkunu kritiċi, pero nappoġġaw servizz il-ġdid kif konna għedin namlu fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget, li huwa servizz għal għad-dinja kolla. Eh, perfettament, rispettajt perfettament iż-żmien tiegħek, tliet minuti. Issa ngħaddu għal Crescenzio Rivellini, Rivellini. Grazzi, President. Kollegi, Signora Ashton, fu il-regolament finanzjarju li jista' jiġi applikat għal budget eh, ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, ċoħe fuq il-prinċipi tal-leġislazzjoni mm, bażi, bażika eh, li disciplinaw il- l-IAS e eh, skont it-trattat tal-Lisbona u joħolqu eh, servizzi eh, bil-diplomatiċi, bil-ruol li nirrappreżentaw. il unjoni Ewropea barra sar xogħol eċċellenti. Is-servizz kif kien um, abbozzat fil-bidu kien kellu fih eh, ċerti perikoli li eh, kienu mħabba l-istruttura deċentrata u komplikata u għanda ferat ma' dinja kollha. Mod partikolar responsabilità tal-entitajiet finanzjari li iridu e, jagħmlu ġestjoni ta' ta' budgets gbar ħafna u kienu qegħdin jirriskjaw li jaddu għal frodi li morru kontra il-prinċipi tagħna. Parlament Ewropew għandu ruoli iktar importanti uh, anki f'din il, f'dan is servizz Kien hemm dibattitu fuq uh, dan it-twaqif u fil-bidu kien uh, kien fidej il-Kummissjoni u l-Kunsill u l-Parlament ġew kważi esklużi u huma ppruvaw jistrutturaw b'loġika uh, intergovernativa kontra l-prinċipju tal-komunità. Wara uh, negozjati twal mal-Kummissjoni u mal-Presidenza Belġana u sanna l-ftehim illi illi eh, fih il ruol tal-Parlament huwa msaħħa u daħal fiċ-ċentru ta' diskussjoni. Il-punti ewlenin huma daw. il komissjoni ħatibat b'dokumenta ħidba eh, prezentazzjoni li tinkludi l-ispejjeż amministrativi operattivi għal IEAS u daw jinkludu l-politika estera u sikurtà komuni u anki l politika Ewropea ta' sikurtà u difiża. L-artikolu wieħed jagħti lista tal-istituzzjonijiet koll tal-Unjoni Ewropea u hemm ukoll ir responsabilitajiet li huma inklużi fil-rapport. Il-prezenza tal-kapi delegazzjonijiet fil-laqat um, fl-imkien ma' direttur ġenerali. Il-prezenza ta', ta audit, auditor komuni minnaħa tal-parlament, l-impenn tal-istati membri biex jappoġġaw l-Unjoni biex jiksbu r-responsabilitajiet kollha tal-personal. Issa għad n-diskutu kwistjonijiet oħrajn importanti u se nkomplu diskussjonijiet meta nagħmlu revizjoni ta' wara tliet snin tar-regolament finanzjarju. U dawn huma il-kwietanza għal eh, istituzzjoni u l-integrazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew fil-Budget Ġenerali. Issa, negozjazzjoni waslet għal riżultat tajjeb, specialment għal parlament. il pozizjoni ċentrali tal-Parlament eh, ġiet imsaħħa. Il-fatt li inkludiet eh, li dan l-artikolu inkluda distruzzjonijiet kollha li jfisser illi il-kwittanza għal eh, il-President interrompi il-kellim. U dan huwa riżultat eċċellenti jgħid il-kellim. Nirringrazzja kulħadd. Grazzi jgħid il-President. Enti użajt u koll il-ħin kollu tijak. Issa, il-kollega li missu għa Bernard Rabkaj għandek 6 minuti, erba u għabel eh, u t-nejn wara jek inti e, eh, ti preferi, jek huwa possibli għalik. Erba minuti għabel u żewġ minuti għal wara diskussjoni ġenerali. Eva, bla dubju. Issa naraw kemm għandi bżonn fil-bidu u mbagħad naraw jekk nix biżejt ħin għal wara. Eh, President, eh, kollegi. il-senjur eh, sinjura u Ashton u Kummissarju Sefkovic il gruppi ta'kom u l-presidenza tal-Kustinira nindirizza l-kulħat, għax dinija kwestjoni ta' kooperazzjoni. Minar dawn il-kollegi aħna ma, kon, ma kienx ikun possibli niksbu dan il-rizultat. Jiena soddisfat ħafna bir-riżultat, speċjalment fuq dak li għandu qasam mal-punt li trattajt jiena. Hemm punt illi jaġibni ftit, forsi għax aħna bdejna daqsxejn tard. Kellna eh, idea brillanti li nibdew mill-aktar kmini possibbli bil-rapport Ferhofstadt u jelli ninkludu flimkien rapporters kolla f'dan il dibattitu konġunt biex bekk e, inkunu e, informati e, fil-fat jekk ikunx inħala effett domino. X'kien fil-fat dan. Fil-ftajim mal-Parlament u l-Konsil, bejn il-Parlament u l-Konsil, fuq l-użu tal-IAS, Aħna sibna ftejim fuq l-organizzazzjoni teknika, specialment fuq il-personal. U li eh, biex nittuluzzaħ eh, fej tidħol fej tidħol dan reġim fuq l-organizzazzjoni eh, nixtieq nfakkar li l-organizzazzjoni hija politika issa waqt in-negozjati aħna dan in-notajnif ħafna drabi għax minn dejjem kien ċar dan il-punt In din kienet interpretazzjoni kemm ta' naħa kif ukoll ta' naħa l-oħra. U eh, jien naħseb li soluzzjoni li mbagħad waħsalna għaliha kienet iktar minn kienet raġonevoli ħafna. Fuq dak għandu x'qasam mal-istatut tal-personal. Hemm responsabilità politika, eh, trattament indaqs ta' tliet eh, ejjun ta' personal. Fit-trattat hemm miktub illi il-personal ta' servizz għandu ikun mamul mill-membri tal-Kummissjoni membri tal-Kunsill u s-servizzi diplomatiċi tal-Istati membri. U dina, dan kien dak li għajem problemi, għax dana kien element ġdid, eh, kellna nirsolvu din il-kontradizzjoni bejn il-xol tal-komunità u dak intergovernattiv, ċoħe din dan l-approċ li ħadet, din ix-xejra li ħadet trattativa. Aħna konna għedin naħsbu ktar eh, termini komunitarji u l-istati membri ktar eh, bħala eh, situazzjoni intergovernativa. Provajna aħna nlaqqaw dawn iż-żewġ situazzjonijiet. U dina kienet is-soluzzjoni li mbagħad inkisbet. Kienem sim tajjeb bejn l-oriġini, l-oriġini ġeografika u s-sess. Aħna ridna natu prinċipju demokratiku ġifiri kondizjoni indaqs assessi. Eh, Baronessa Ashton jena kontent li inti eh, eh, konfermajt eh, fuq l-istatut, konfermajt il-pozizjoni tagħna. U din hija ħaġa importanti biex inkunu nistgħu niggarantixxu il-bilanċ kemm ġeografiku kif ukoll ta' sessi. Eh, l-istess drittijiet, l-istess eh, dmirijiet, hemm bżonn ukoll ta' rispett lejn il-autorità ta' rappresentant oli u rridu anki nerġaw naraw id-drittijiet ta' veto ta' servizzi diplomatiċi bħala eh, derogi u tiġdid ta' dawk illi jaħdmu fis servizzi diplomatiċi. Punt ieħor illi ma rridux nitraskuraw għalli l-għolnet il-ħakna ftejim illi fl istatus persona, tal-personali rridu nfittxu anki punti oħrajn għax servizz diplomatiku ġdid għandu bżonn ta' identità tiegħu separata. Kolla rridu naħdmu fl-istess direzzjoni. U dana anki fuq dak li għandu xjaqsam mal-taħriċ professjonali. Dan kien punt li ħafna kollegi eh, kienu entuzjasti fuqu. Ma rnexxilniex għax ma nistawx eh, bidlu l-istatut u fil-istatut, però nixtieq nirringrazzja l u Oli għax eh, għallu li l-baronessa t-intervjeni fuq dan il-lat, dinja neċessita u dinja ħaġa urġenti. U din se tkun dikjarazzjoni li ma tkunx parti mill-istatut, però Turina, eh, din il ħaġa li dan huwa punt importanti u ħal ħasserħinna moħħna e, fuq dak li għandu xjaqsam xogħol li e, fil-futur e, se jkollu servizz estern. Grazie, grazie. Għandek minuta għal wara fid-diskussjoni. Mela, kollegi sanaddu għal Roberto Gualtieri. Grazie President. Signor Ashton, Kummissarji, il-Parlament japprova eh, it-nedija ta' sezzjoni ġdida tal-budget illi tkun dedikata l IAS e u anki l-finanzjament għal rizorsi tal-personal. U din il-pozizjoni ġeja mill-volontà li napprovaw it-nedija ta' dan is-servizz li Europa għandha bżon burġenza. Però mhux qed li eh, rinunċaw eh, eh, nużaw id-dritt tal-budget fil-istruttura illi għandha x'taqsam mal-kriżijiet u għal-politika tal-personal kif Eh, turi anki riserva li għamilna fuq il-budget tal-2011. Il-regolamenti li aħna stanna approvaw isaħħu rizultati tal-ftejm ta' Madrid u fl-istess u fċerti każi namlu passin u d-dim u nishtiq ringrazja l-kollegi Rabka, Rivellini u Grasla eh, barra mill-disponibilità ta' ta' Senior Ashton u ta' Sur eh, Kristofson. Il-funzjonari kollha ta' servizzi jkollhom l-istess drittijiet u l-istess dmiriet ikunu minn fejku ikunu ġejjin. U l-impenn mill-rappresentant li li tigarantixi il-bilanċ ġeografiku ta' sessijiet. Dan ħaġa importanti li il-Parlament se jiverifika u se jevita li kun hemm kwoti eh, bejn il-pajjiżi. Il-regolament finanzjarju garantixxi li servizzu għavicin tal-Kummissjoni u permettu li najt x'sodisfazzjon għandi eh, fuq is-suċċess eh, ta' linji linji speċifiċi tal-budget fuq li EAS li jipermettina namlu passi gbar u dim fuq il-kapacità tal-parlament biex jizerċ biex jikollu kontrol fuq il-politika estera u ta' sikurta komuni. Bil-vot ta' għada għal stanza jkonna servizza għall-azzjoni esterna ktar għawija, ktar tal-komunità u, e, li kolla il- Eh, il-kontroll tal-Parlament. U dan il-kontroll aħna se nisħu fuq bi spiritu kostruttiv, eh, b'determinazzjoni biex nejnu rappresentantoli fil-sforz eh, kbir li għandu fideja, li għanda fideja biex tati l-Unjoni Ewropea servizz ta' diplomazija barranija. Grazie. Issa, enti kollok minuta fl-aħħar ta' diskussjoni. Issa, kellim li mis u il-kollega Lazlo Xurjan. President. U Pieċira li għal nota li kemm il-Konsil kif ukoll il-Kommissjoni huma preżenti dal-għodu fl-awla u naturalment aħna meta konna qegħdin infaslu l-budget tal-2010 kellna naraw il-kwistjoni tal-ejjun tal-, -ejun, tal Eh, finanzjamenti għal IAS. E Il-Kummissarju għalet li m'għandniex bżonn iktar risorsi ġodda. Eja kwestjoni nerġaw nużaw eh, risorsi eżistenti. U aħna ma stajniex nemnu eh, fil-Komitat tal-Budget u fl-aħħar mill-aħħar mbagħad sa instabet soluzzjoni imħalta għax ħafna mill-ispejjeż jistgħu jiġu koperti mill-użu mill ġdijt però kellna nużaw kellna bżonn ta' 4 miljuni ta' euro aktar u dawn il-flus u ma' l-periodu ta' tleċur xhur u se jkunu naqsa proporzjonalment. Issa eh, li EIS għadu ma bedix jaħdem eh, l-10% tal personalġi impiegat u dan il-vot li se namlu għada se jkollu effett għal periodu ħafna etwal mill-li konna ħsibna eh, fil-bidu. Naturalment din iċifra stajna nikorruġuha, pero ħna deċidejna ma namluħx dan għax eh, ħsibna eh, illi kien importanti għas servizz illi nibdawh mill-aktar kbini possibli. Għalix aħna għax jien naħseb li dan huwa messaġġ importanti li nibatu l ċittadini u importanti li ħanna nkunu viżibli fid-dinja U din ħaġa li għanna dritt namlu skont it-Trattat tal Lisbona. Għal daqstan taħna ma ma deċidejniex fuq eh, il-somma, però hemm kondizjonalità. Aħna nisqu b'mod partikolari fuq il-kopertura ġeografika. Aħna ma ma ħlaqniex eh, riserva ta' mandat dana l najduh biex eh, ma jkun hemm nibda xkiel għal biex il-servizzi jiġu eh, imwaqfa mm, għandna mm, garanziji illi eh, il-flus jiġu li ma jiġux mifuqa malajr hemm kulħadd qed jgħatal fil-budget fil-istati membri kollha u fl-aħħar aħna nitolbu li jkun hemm kooperazzjoni u komplementarieta bejn l istati membri kollha u hemm ħafna stati membri, għal ħafna stati membri dan jista' jagħti lok għal eh, għal biex eh, jitnaqsu, għax ħafna drabi l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel torganizzaru ħafna ħjar mill-Istati Membri. President, waqt li jiena nittama, eh, jiena nittama sinċerament li dan it-test jista' jiġi adottat mill-Awla. President, grazzi għal kommenti tiegħek u issa Għandek talba għal eh, mikrofonu? Dik eh, qed tuża l-kart blu? Il-karta blu? Iva, nixtieq fil-qosor ninterrompi dan id-dibattitu u nixbet l-attenzjoni tal-kollegi għal fatt illi bil-lejl tlet terroristi daħlu fil-parlament ta' ċeċenja, qatlu l-gwardjani ta' sigurtà u ħaddu ostaġġi u għed mit-terroristi ġi maqtul ukoll dan il-parlament għandu jesprimi l-kundanna tiegħu ta' dan l-att terroristiku. Il-terrorizmu ma jistax jiġi ġustifikat għat u għanna eh, nesprimu simpatija tagħna għal dawk li ġew involuti. Eh, mod partikolari eh, peress li se nitkellmu fuq il-kawkużu tal- ta' tramuntana iktar tard din il-ġimgħa. Nixtieq nirringrazzja l-kollega tal-li tana din l-informazzjoni. Naturalment għabbażi ta' dak li inti għadek kifat, aħna eh, aħna kontra kull għatta terrorizmu u f'dan il-kas huwa partikolarment eh, signifikattiv għax kien parlament li ġi attakkat eh, u aħna simpatija tagħna tkun lejn il-familji ta' dawk li tilfu u ġew midruba jew mill-qotin u senati eh, ħabar uffiċjali fuq din il-kwistjoni iktar kart. Eh, Nati nirringrazzjak tal-li ġbit li l-attenzjoni eh, fuq dan il-fat. Grazie. Issa, il-kollim li mis, Isur Viċi President tal-Komissjoni Ewropew, Isur Sefcovic. Grazie, President. Nishtiq ringrazzja u koll l-Isur Fleckenstein tal-li ġab eh, tal-li kellimna fuq din il-kwistjoni aħna kollha kontra l-atti ta' terrorizmu nittama u jena zgura li zgur il-parlament se jirraġixxi. E komplu bid-dibattitu tagħna u nistgħu nibda billi nirringrazzja lir-rapporter eh, tana sur rabka għax xogħol eċellenti li għamel biex eh, jippreżenta din il-proposta għal-Parlament. Jena kellna kooperazzjoni eccellenti fuq dan il-dossier komplikat Nishtiq nestendi anki il-kongratulazzjoni eh, eh, eh, tiegħi għal kumitati kollha tal-baġitu tal-affarijiet legali li taw disponibilità tagħhom u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kati, Sinjura Ashton il-tim tagħha u servizzi tagħha xogħol eċċellenti xogħol ehm, dedikat li enuna u ninazgur li dan sen niduh dan is-servizz. Kien hemm eh, eh, kwestjonijiet fuq il-bażi ehm, ta' budgetu finanzjarja u legali. Eh, jiena kelli privileġ li nkun prezenti fid-diskussjoni ta' twaqif tal-EAS u jiena eh, onoratu kol fil-fat li eh, bħalissa nirrappreżenta l-Kummissjoni għal kwadrilaterali ta' Madrid. Dal-astant jena naf kemm huwa importanti rappresentanti tal-Parlament, tal sur Ferhofstadt, Brock u u Gualtieri u xkien li kontribuzzjoni tagħhom fuq din il-kwistjoni. U Eh, l-input taħħom ikontribwixxa biss Eh, juri li dan se jkun servizz eh, effiċenti u verament Ewropew. Nista' ngħidu l-istess ħaġa fuq il-rapporter ta' Komissur Rabkaj. L-emendi għal regolament tal-personal jidru li huma ta' natura amministrativa. Eh, um, imma huma essenzjali biex servizz ikun jista' verament jaqdi l-interessi tal-Komunità Ewropea. Aħna nħossu illi l-emendi li prezenta Sur Rabkaj jistgħu jiġu appoġġati li waslu koll għal titjib ta' test kollu kemmu nixtieq nagħti elementi eh, ewlenin tal-proposta kif itkom tafu fil-bidu li jesset tkun mamula minn tlet eh, istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, il-Segretarjat tal-Kunsillu Diplomatiċi Nazzjonali u l-Parlamenti relattivi eh, tal-Kummissjoni tal-Kunsill se jiġu trasferiti eh, u għat li eh, il-personal ikun garantit. Umbat il-rappresentanti nazjonali jistaw japplikaw għal-posti li huma vakanti u mill-Lulju se inkludu uffiċjali minn istruzzjoni toħrajn, inkluż il-Parlament, jistaw japplikaw japplikaw anki huma bħala kondizjoni tindaqs. Il-uffiċjali permanenti se jkunhom l-istess drittijiet u obbligi eh, fl-IAS u eh, dispożizzjonijiet. Eh, l-istess dispożizzjoni se japplikaw biex nizguraw illi ikun hemm indipendenza u lealtà l-Unjoni Ewropea. Id-diplomatiċi se jkollhom kontratt li jista' jwassal għal mhux iktar minn 10 snin. Barra minn hekk l-Istati membri jistgħu jagħtu lill-diplomati diplomatiċi nazzjonali li kollhom starrija diretta Eh, ta' xogħol tagħhom fis-servizz. Il-kompromess jinkludi wkoll dispożizzjonijiet li esprimu impenn kbir biex eh, nilħu bilanċ ġeografiku ta' sessi fil-EAS. Eh, Situazzjoni se tiġi revizjonata fl-2013 wara rapport ta' rappreżentantoli viċi presidenti li jiġi preżentat lill-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni. U jena naf li hemm xi ħadd minnkom illi ta' u li kunem hemm ta' iktar fuq din il-proposta u għat li oħrajn kienu eh, kontra. Jiena konvent li l mendi kif huma preżentati għalikom issa huma soluzzjoni bilanċata. Negozjati fuq dan il dossier mhux dejjem kienu faċli. Il-proċess ta' preparazzjoni kien komplikat peress li kellu bżonn ta' konsultazzjoni mal-rappreżentanti tal-personal, però xogħol eh, verament għawi eh, u rida tajba u wasal rizultati eccellenti fin-negozjati minna ħatakom. Jan nittama li l-Parlament Ewropew għada se jadotta dawn eh, l-emendi u hekk eh, permettu li jiena nixtieq nisprimi l-impenn tagħna biex nizguraw illi eh, li EAS se jiġi maħluq mingħajr problemi biex ikun jista' jgħinna servizz veru Ewropew. Nittama li għada ħatkun se tkun vot storiku għall-awla tal-Parlament biex nibdew l-EAS. Grazie Vici viċi president u l-kellim li jmiss issa eh, u il-kollega Janusz Lewandowski, il sur komissarju Lewandowski. Mr. President. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, dak li qed niddiskutu llum huwa bidu tajjeb ħafna ta' ġurnata xi ftit twila fejn se jkollna dibattitu dwar il-budget. Ovvjament it-tnedija tal-Servizz Ewropew għall-azzjoni esterna kellu bżonn ta' emendi għal regolamentazzjoni finanzjarja ma l-ewwel darba qegħdin nagħmluha taħt il-proċedura leġislattiva normali u għalhekk il-Parlament illum u għada ser ikun qed jemenda regolament tal-Konsil jiena sodisfat ħafna li aħna l-ħaqna ftehim fi trialogu illi kien hemm il-ġimgħa li għaddiet din hija xhieda illi aħna nistgħu niksbu riżultati taħt it-Trattat ta' Lisbona. Dan jemra possibbli biex aħna jikonna dan servizz Ewropew għal-azzjoni esterna u jkollu bażi solida u fuqta. Mod partikolari jiena ser nitkellem nar midħol f'ħafna dettalli dettalli dwar il-parti marbuta mal-budget li tiżguru jkun hemm kapita ta' delegazzjoni jgħidu tippermetti biex din is-sezzjoni tal-budget tkun tista' tiġi servuta minn accounting officer tal-Kommissjoni u awditur intern. Għandastan nixtieq nirringrazzja ħafna l-rapporters l-Onorevoli Gressler u l-Onorevoli Rivellini għall-approċ kostruttiv u ta' kooperazzjoni tagħhom. Fl-istess waqt jiena nixtieq ukoll nirreġixxi għal budgetament amenda numru 6. Aħna hawnhekk irdu naqblu dwar ir-regolamentazzjoni finanzjarja. Jina nittama li sa kullħat jinsaf pozizjoni biex napravaw l-emenda tal-budget minajr emendi. Din hija prekondizzjoni biex is-Servizz Ewropew l-Azzjoni Esterna jibda jopera mala kemm jista' jkun. L-ewwel biċċa ser tkun illi aħna namministraw il-kompitu ewlieni li għanna u bat 2013 għanna l-impen illi konna terz tal-personal AD li jkun ġej mill-istati membri. Jiena nistieden il-Parlament biex jappoġġa l-budget emendat, diġa ġi approvat mill-Kunsill, xtieq nirringrazzja rapporter Sur Xurjan u l-Sur Gualtieri. Grazzi. Grazzi Sur Kommissarju, grazzi tal-kommenti tiegħek. Issa, il-Viċi President tal-Komissjoni Ewropea, rappresentatriċi Olja Ekjoġbok, Baronessa Ashton. Għadin nistennew diskors tijak. Sur President għana fil-membri. Jiena fil-qosor ser nitkellem biex nirringrazzja li rapporti sunar fil-Grester, unar fil-Rabkaj u l-unar fil-Gwartieri. Ftiq nirringrazzjakom tassew għal-ħidma kbira li intom u membri oħra ta' din il-Kamra għamlu biex aħna wasanna f'dan il-punt illi qegħdin fih dal ħodu Naf li kienu negozjati ibsin u inti kontu, kontu negozjanti ibsin. Jina nemmen il-riżultat li għanna u huwa riżultat tajjeb ħafna u ġenwinament jirrifletti il trattat ta' Lisbona fl-implementazzjoni tiegħu fejn il-Parlament għandu rwol importanti għal ġejjeni. Dan kien eżerċizzju konġuntu ta' kollaborazzjoni u jiena grata lilkom kollha għal-ħidma tagħkom. L-ewwel nett jiena nemmen illi aħna waqafna s sisien għal dan is-servizz Bisbek ikun jista' jimpenja lil parlament mod xieraq fil-ġejjeni jiena diġà għamilt l-impenji tiegħi għal trasparenza u għall approċċ li jiena nixtieq li jkolli fil-ħidma tiegħi mal-Parlament. Jiena wkoll żgurajt li dan huwa servizz li aħna qegħdin noħolquh u jrid jirrifletti il-daqs kollu tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq li kull membru, kull stat membru u kull membru tal-Kummissjoni ikunu kuntenti b'dan is-servizz, kunu gburija b'dan is-servizz. U naraw li kemm l-ambasċaturi li aħna naħtru kif ukoll nies involuti jkunu wkoll gburija. Hija importanti wkoll ir-reviżjoni tal-2013. Jiena naf illi l-membri kienu mħasba dwar il-faċilitajiet ta' taħriġ xirqa, aħna għandna l-bażi legali għal dan u rrid niżgur għal din il-kamra illi aħna ser niżguraw illi dawk illi għandhom tradizzjonijiet differenti, għandhom sorsi differenti, ser jindrabru flimkien biex aħna ta' bilħaq noħolqu servizz Ewropew. Illi għal darbohra jirrifletti dak kollu illi ntqal fil-proċess ta' negozjati. Nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Lichtenberger u l-Onorevoli Solfski għal ħidma tagħhom marbuta ma' taħriġ Jina naf li fadal ħafna x niddiskutu u jina saper għana biex niddiskuti maqom u ma' oħrajn fil-ġimat u fix-xhur li ġejjin. Jina impenjata bisħieħ biex niżgura illi it-taħriġ ikun parti mill-binja ta' dan is-servizz Ewropew. Jina dan ħanamlu wkoll fil-kuntest tal- ekonomiku u fil-gwar tal-klima u kol. Dan ser ikun servizz importanti. Sur President, Aħna irridu naqdu dmirna fuq is-sena dinija. Kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea irrid ikun jaf aktar dwar dak li aħna nagħmlu fl-iżvilupp fil ġieda tagħna kontra terrorizmu. Dan huwa servizz li jiena nemmi li waqgħat ċittadini tagħna. Jiena għalhekk ser nimpenja ruħi biex dan is-servizz jaqdi l-ambizzjonijiet u l-istennijiet tagħkom. Grazzi. Grazzi, Baronessa Ashton, għad-diskors tiegħek. Issa nixtieq nistaqsi biex jitkellem fisem il-Kunsil l-Onorevoli Olivier Chastel. Sekretarju tal-Istat, jogħġbok. Grazie President, Kommissari, Signori. Fisem il-Kunsil, jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporters tal-Parlament Ewropew kalli ħadmu bisħiħ fuq dawn il-files importanti fuq dawn il-rapport importanti biex jiġi imwaqqa fi servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna l onorvoli Gressle u l onorvoli Rivellini għal regolamenti finanzjarji, l onorvoli Rabkaj għal regolamenti tal-istaff u l onorvoli Gualtieri u l onorvoli Surjan għal la bozza budget ta' emenda wara l-opinjoni tal-Parlament fit-8 ta' Lulju il kunsill tal-Affarijiet Ġenerali fis-26 ta' Lulju adotta deċiżjoni dwar il-funzjonament ta' il servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna. Issa biex jiġi żgurat li dan jitwaqqaf mod xieraq aħna rridu nadottaw it-tlet strumenti illi semmejtilkom. Kien hemm ħafna ħidma li saret dwar dawn it-tlet dossiers kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Kummissjoni rappreżentant li ħadmet ħafna dwar dan u anke fil-Kunsill għamilna l-isforzi tagħna biex dan jibda jaħdem malaj kemm jista' jkun. Jiena naħseb li l-koll nkunu sodisfatti bil-ħidma tagħna u bil-fatt li aħna minna l-ħalmu tagħna biex dan is-servizz Ewropew jiġi mniedi. Dan għamilni bażi tal-ftemiet li kienem bejn it dossiers u kol bażi tal-vot li kienem fil-Parlament. Fil-25 ta' Ottubru nhar it-tnejn il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali ser ikun jista' jadotta dawn l-odot dawn l-istrumenti. U kif ippjanati is-Servizz Ewropew Azzjoni Esterna ser jibda jaħdem fl-ewwel ta' Diċembru 2010 kollox intqal mill-rappresentatriċi għolja, mill-komissari, u għalek jina nishtiq nitkellem dwar natura storika ta' dan is-servizz. Wara daħal fis seħi trattat ta' Lisbona, dan huwa wieħed mill-iktar żviluppi innovativi li aħna kellna dawn l-aħħar snin. Għal daqstant, is-setat tal-affarijiet esterni tal-Unjoni Ewropea ser jiġu msaħħa U dan għadu biss il-bidu, sinjuri. L-sfidi jinsabu emmek u jinsabu emmek u koll ambizjoni tana jina zguri li nistanu uqot fuq Lady Ashton biex għanna l koll nifacċaw din l-sfida b'determinazzjoni kbira jina ixtiqila laqwa suċċess. Issa biex naħlaq sul President jishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall-impenn tiegħu għall-approċċ kostruttiv illi kellu rwol deċisiv fir-rigward ta' dan il-fajl. Grazzi tassew. Grazzi, l-Onorevoli Sarus Volski għal minuta. Grazzi, Sur President. Il-Komitat tiegħi tal-Affarijiet Barranin stqar il-pożizzjoni tiegħu b'maġġoranza kbira ta' iva, maġġoranza kbira tfisser maġġoranza li kienet ta' messar skrutinju tal-Parlament u għal-kontroll. B'saħħitha tfisser komunitarja, jiġifieri tirrappreżenta is-27 stat membru kollha tirrispetta wkoll id-dimensjoni ġeografika u diversità tal-Unjoni tal-lum u mhux dik tal bira Nofsena ilu l-bilanċ ġeografiku ma kienx kwistjoni, illum hija kwistjoni u ser tibqa' hemmhekk f'paragrafu 7 ta' riżoluzzjoni tagħna u artiklu 6.6 ser ifakruna dwar dan. Mittej MEPs mill-Istati Membri l-ġodda f'din il-Kamra ser ikomplu jimmonitorawha. Ħadna ħsieb il-bilanċ ġeografiku wkoll aktar minn qatt qabel. Iżda ma kienx biżejjed aħna nemnu illi n nisaw u l huma indaqs u memx xuħut li huma aktar indaqs mill-oħrajn, anke fis-servizzi barranin tal-Unjoni. Signora Ashton, aħna nixtiequ kien inti tirranġa l-numru ta' membri mill-istati membri l-ġodda. Ġewwa li ES, dak li ser ikun ES. ES, grazzi tassew. Issa l-onorevoli ferma minuta. eżis kollegi, komissari, rappresentanti tal-Kunsill. Kien hemm il-ftehim ta' Madrid dwar il-budget. Iżda fuq ċertu punti ridna illi nitħru f'aktar dettal biex ikonna aktar trasparenza. Biex ikonna responsabiltajiet u kompetenzi speċifiċi. Dan huwa marbut ma' dritt garantit dwar l-informazzjoni marbuta mal-ispejjeż li hemm Irid ikun hemm ukoll verifiki fil-mod kif jiġu amministrati l-kompetenzi li nataw. Biex ma nitraskurawx dak li għandu jagħmel dan is-servizz, mhux qed nitkellem biss dwar l-influenza tal-Parlament, imma anke dwar id-dritt taċ-ċittadin komuni li huwa jkollu idea dwar jagħmel dan is-servizz importanti tal-Unjoni. Jiena nemmen illi aħna nistgħu ngħidu illi waqafna bażi b'saħħitha għal servizz ġdid li jsaħħaħ ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja b'influenza tajba minnaħa tal-Parlament u minnaħa tal-ċittadin. Grazzi tassew. L-Onorevole Bermin għal L-Onorevole Kazmarek għal-minuta. Grazzi, signori. Rajna żvilupp pożittiv, aħna b'mod unanimu napoġġaw l-emendi l-ġew infasla l-iktar li daw dawk li jitkellmu dwar il-personal li jiġi reklutat ta' bażi ta' proċeduri trasparenti skont il-regolamentazzjoni għall-impjegati tal-komunitajiet. Ġew fasla emendi oħra mill-onorevoli Rabkaj, rapporter Ewlieni fir-rigward tal-personal Ewropew fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Dawn ġew inklużi fil- ftejn politiku frabta mal-bilanċ bejn is-sessi u l-bilanċ ġeografiku wkoll. Kif ukoll bilanċ bejn l-impjegati mill-istituzzjonijiet Ewropej u minn servizzi diplomatiċi nazzjonali. Jiena nittama il-servizz Ewropew l-azzjoni esterna sejjer japprezza il-valur tal-iżvilupp tal-kooperazzjoni u ma jiġix trattat bħala xi premju fil-politika esterna. Din ser tkun iktar ħaġa importanti mill punti vista tal-Kumitat tal-Iżvilupp. Issa l-Onorevoli De Kaiser għal minuta u nofs. Grazie President, grazie Baroness Sesten. Il-grupp tiegħi jrid li personali li ser ikun qed jaħdem il-EEAS ikun bilanċat mill-punt di vista ta' pajjiżi żgħar u pajjiżi kbar, pajjiżi differenti u l-bilanċ bejn is-sessi. Għanna l-kwistjoni ta' kwotas, iżda jina nemmen li huwa l-mertu tal-kandidati illi jrid ikun l-aktar kwistjoni importanti hawnhekk. Jina naħseb li l-mod kif insabu l-affarijiet bħalissa ma nigarantux, garantixux il-bilanċ li aħna rridu, naf li dan ma stawx niksbuh mill-lum għal kif qed inti stess. Iżda jekk dan in-nuqqas ta' bilanċ jikonċernana. Jena naf li dan jista' jiġi sfruttat minn dawk illi jridu id-dajfuk Baronessa Ashton, u mhux jappoġġawk. Rigward tal-sfidi li inti trid tiffaċċa aħna lkoll nafu illi inti għandek ħafna sfidi quddiemek. Il-grupp tagħna jappoġġak u hija f'dak. Aħna rridu nagħtuk il-mezzi biex inti tirnexxi u tniedi s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Iżda jekk ftit snin oħra tiġi hawnhekk u tgħidilna li hemm xi problemi fid-distribuzzjoni tan-nies li qegħdin jaħdmu għalik, mela allura mbagħad inti twedna bil Pittan sawu għallu raħjar illi nivvutaw għadin darba l-dejjem. L-Onorevoli Arif, su President, Signora Komissarju, aħna wasanna fl-aħħar ta' din il-ħidma tagħna biex nwafqu s-sissina Servizz Ewropew l-Azzjoni Esterna. Jiena xtieq nirringrazzja rapporter sal-kwalità tal-ħidma tagħhom aħna għanna xewqa komuni biex naraw illi kunem servizz diplomatiku Ewropew ta' veru u mhux biss is-27 stat membru li jaġixxu f'daqqa. Regolamenti li jmexxu l-istatus tal-personal huma ta' importanza kbira kif iddiskutejnihom illum se nivutaw dwar omada. Irridu leħen wieħed fuq sena dinija, rridu nżgunaw kun hemm konsistenza bejn il-politika barranija tagħna. Għal dastant ċertu qasma li maqf il-kompitu tiegħek imma jiena żgur li inti ser tidħol f'dialogu meħtieġ biex tiżgura illi s-servizzi kif jeħtieġ trattat li dan is-servizz jappoġġa il-valuri tal-Unjoni Ewropea fil-politika barranija tagħha bħal pereżempju drittijiet tal-bniedem u l-ġlieda kontra il-faqar. Jiena naħseb illi aħna rridu ntejbu l-kapaċità tagħna biex nitkellmu bleħen wieħed fix-xena dinija dan huwa l-unika mod kif nistgħu nagħmluh. Grazzi l onor Nejnski għal-minuta. Grazzi President. Jina nishtiq napoġġa l-Onorevoli Gress, l-Onorevoli Vellini, kif ukoll l-Onorevoli Rabkaj. Huma għamlu ħafna xogħol. Ja ċara lina illi twaqif tal- Servizz Ewropew għall-azzjoni esterna huwa proċess politiku komplikat aħna rridu nibbilanċaw l-interessi u r-rappreżentazzjoni tal-Istati membri. Fl-istess waqt, is-servizz irid ikun b'saħħtu u rrid jibdel l-Unjoni Ewropea fattur ewlieni fix-xena dinija. Fl-istess waqt jiena nisprimi dispjaċir tiegħi li l-proposta għal bilanċ ġeografiku li kellha maġġoranza fejn dan il-Kumitat Afet u f'dan il-Kumitat tal-Budget u li għaf f'konformità ma' rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Lulju. Din sfortunatament ma ġietx riflessa fir-rapport Rabkaj u għalhekk Sinjura Ashton, xti indur lejk, għalix inti il-persuna li għandek l-aktar interess fil-motivazzjoni u fl-enerġija ta' l-Unjoni Ewropea biex kullħat jappoġġak nittama illi fi servizz tijak ikun hemm bilan ġeografiku. Nixtielek l-għawa suċċess. L-Onorevoli Herzog, Grazie President. Grazzi Commissario, Aziz kollegi. Fissam il-Komitat tal-Kontroll tal-Budget jina nishtiq nappoġġa dan il-rapport u dan il-servizz estern. Ja, xaġġa ta' importanza kbira illi konna dan il-servizz imma importanti u koll illi konna l-prinċipju u l-għanin illi fil-ġejjien sejrin jiġu applikati għal din il-linja tal-budget. Aħna kena ħafna diskussjoni ma' direttorat ġenerali għal relazzjonijiet esterni dwar dan is-suġġett. U importanti li regoli jkunu ċari, il-kompiti jkunu ċari, ma jkunx hemm affarijiet jirikbu fuq l-oħrajn. Urridu naraw kif nistgħu niżguraw li l-flejes jintefqu b'mod effiċjenti. biex namlu biċa xogħol effiċenti. Din, din xogħol effiċenti titkun priorità tagħna. Flejser ikunu ġej minn tliet sorsi ewlenin l-istaff ser ikun ġej minn tliet fondi differenti mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Istati Membri. U għalhekk huwa importanti li aħna ikonna bilanċ fiħdan din l-entità, ikonna bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel ħafna taħriġ għal ġejjeni u r-riżultati ta' taħriġ iridu jiġu verifikati kull sena. Grazzi l-onervu li balċitis għal minuta. Grazzi, Sur President, Komissari, Rappresentanti tal kunsil eżis kollegi. Jena nishtiq u koll nirringrazzja l-kollegi tiegħi rapporters illi irnexxilhom jiksbu malajr ftejjin politiku mal-istituzzjonijiet l-oħra, irnexxilhom ukoll jistabilixxu il-bażi għadħaddim ta' Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna. Jiena żguri li dan is-servizz se jirikontribwixxi fuq l-ogħla livell għat-tiswir tal-politika barranija ta' sigurtà komuni. Ser itejjeb ukoll ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq ix-xena dinija. Is-servizz irid ikun konformi mal-amministrazzjoni tajba din is-sena allokajna 9.5 miljun euro għas-servizz imma n-nefqa attuali ser tiġi evelwa ta' wara l-ewwel sena ta' ħidma tiegħu wara l-Parlament Ewropew jirċievi l-istqarrija finanzjarja. Il-Parlament Ewropew għandu l-wol ewlieni wkoll biex jiżgura jkun hemm infi effettiv u jinħoloq valur miżjud ġenwin. Grazzi l-Onorevoli Zijewska għal żewġ minuti. Grazzi, President. Baronessa Eshtin, Komissarji, Sinjuri. Jina żgur illi ħatta unek mandu dubju dwar l-importanza tal-ħidma ta' Servizz Ewropew u l-azzjoni esterna. Il-ħidma tagħna f'dawn l-aħħar xhur iffukat biex dan is-servizz ikollu bażi legali tajba u strumenti biex kun jista' jieħu azzjoni effettivi fil-ġejjeni. Aħna eh, kellna pressjoni tal-ħin u negozjati kienu xi ftit diffiċli Fl-aħħar il-ħakna ftejjem mal-Konsillu mal-Kommissjoni u nittama il il-kompromessi li l-ħakna ser jagħti riżultati pożittivi fl-aħħar. Il-Kommissjoni kella tagħmel dawn l-emendi għal regolamentazzjoni tal-istaff li kellhom ikunu xxirqa biex is-servizz il-ġdid ikun indipendenti u ikun ukoll tajjeb mod tekniku. Jiena nittama li l-emendi li ġew mresqa l-bira jiġu garantiti ma jiena minnix kuntent dwar kwistjoni waħda mod partikolari jiena naħseb il kwistjoni ta' bilan ġeografiku setet tiġi miktuba aħjar fit-test jiena sodisfatta mid dekjarazzjoni ta' reprezentatriċi għolja ilija ser taġixxi b'mod partikolari biex l-istati membri kollha jiġu inklużi fis-servizz jina nittama li inti tirrapportanna dwar l-azzjonijiet ta' servizz. Id-diplomazija tagħna trid tkun waħda Ewropea. U ċ-ċittadinanza tal-impjegati ma trix tkun partikolari. L-eruq tagħna huma importanti, na naħseb li dan jinfluwenza il-mod ta' kif aħna naraw id-dinja. Huwa minnu li hemm stati membri li mhumiex rappreżentanti tajjeb ħafna fl-istituzzjonijiet kollha. Jekk aħna rridu nkunu differenti imma maquda fl-istess waqt, dan irid jiġi rifless mod ċira. U għalhekk aħna ridna li jkun hemm il-bilanċ ġeografiku li jiġi inkluż fit-test. Mhux qed nitkellem dwar kwotas minn istati membri. Nixtieq nirringrazzja l rapporters tal kooperazzjoni tajba tagħhom. Nixtieq ngħid li Sinjura Ashton li nittama l-kooperazzjoni tiġi użata mod tajjeb fl-azzjoni tiegħek fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Svoboda tal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Sur President. L-ewwel net, grazzi tassew il-rapporters għal-bitaċa l-eccellenti li huma għamlu u l-kompromessi li huma sabu aħna sodisfatti, mux sodisfatti għal kollox bil-bilanċ bejn is-sessi, il-bilanċ ġeografiku, za nixtieq niżgura lill kollega Sarju Sfolski li mux il-membri ġodda biss din il-kamra irridu jizguraw li kunem bilanċ ġeografiku tajb kulħadd irid jiżgura li kunem bilanċ bejn is-sessi wkoll. Aħna neħdu l-affarijiet bis-serjetà u aħna rridu niżguraw illi jiġu implementati. Aħna neħtieġu l-aqwa kwalità f'dan is-servizz tazzjoni esterna, issa ma nara l-ebda kontradizzjoni bejn dawn iż-żewġ punti. Issa wasal iż-żmien li nuru illi aħna ser nkunu Ewropej fir-rappreżentanza internazzjonali tagħna. Hija importanti li niksbu l-aħjar riżultati hawnhekk. Fil-fatt nofsani ma rridux nkunu flus il qegħdin in-nies li nħallsu il-flus, imma li ngħinu n-nies nkunu involuti b'mod attiv u nilħu l-aħjar bilanċ bejn l-interessi tagħna u dawk tal-ġirien tagħna. Fir-rigward tal-Istati Uniti, irdu nidħlu f'negozjati nkunu nafu x'qed nistennew irdu nikkoperaw magħhom fir-rigward tal-ġlida kontra terrorizmu. Irridu ngħinu biex il-globalizzazzjoni issir xi ħaġa pożittiva. Fir-rigward taċ-Ċina, iċ-Ċina hija seta emerġenti aħna ma rridux inwaffquha ma rridu nitkellmu dwar nazzjonaliżmu li jista' jikkawża problemi f'din il-parti tad-dinja li iktar jekk jiġi żviluppat b'mod aggressiv. Aħna rridu Ndaħlu li ċina wkoll fil-komunità internazzjonali u fl-istituzzjonijiet internazzjonali. Dan huwa wieħed mill-punti ewlenin li nagħmlu issa hemm istituzzjonijiet multilaterali ġodda u fihom aħna rridu nibdlu ir-regoli, rridu niżguraw illi aħna jkollna sem tajjeb ta' poter. L-Unjoni Ewropea tista' taċċetta li hemm atturi ġodda involuti f'relazzjonijiet internazzjonali dawn huma kollha kompiti ser ikunu ser jaqgħu taħt il-kompitu ta' dan is-servizz ġdid. Il-Presidenza Belġana żguratna li huma ser jappoġġaw ukoll din hija xi ħaġa pożittiva ħafna, imma nittama l-Ministru tal-Affarijiet Barranin jirrikonoxxu illi m'għandniex għalfejn qogħdu niġġieldu kontra xulxin għaliex jekk dam nagħmluh jekk dan nagħmluh ma jkollniex rappreżentanza b'saħħitha minnaħa tal-istituzzjonijiet kollha l-onorevoli Vikstrom għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, ringrazzjak għal dil-kooperazzjoni u nishtiq ringrazzja għal dawk kollha li ħaddu ħsieb eh, dan is-Sinjura Ashton ma kellix ħidma faċli biex tipprova mm, tfassal dan is-servizz. Il-Kunsill u l-Kummissjoni ma rrifjutaw il-bażi għall-organizzazzjoni azzjoni effiċjenti li vera tista tirrappreżenta l-Ewropa u l-valuri u l-interessi Ewropej fid-dinja kollha. U dan is-servizz jista' jisaħħar l-diversità Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha individwi minn biss font differenti, esperjenzi differenti għalhekk dawk li se jaħdmu f'dan is-servizz eh, eh, se jiġu mill-istati membri kollha bekk nuru is-saħħa tal-Unjoni Ewropea rridu aħna nimpenjaw ruħna u mm, il-merġu għandu jirbaħ. Il-parlament għandu motto sabiħ ħafna ma' u din fid-diversità dan u dan huwa klim li uh, għandu ħsieb eh, profond eh, nittamjam li mill-bidu net is-Sinjura Ashton se tiżviluppa servizz veru li prezenta l-individwi tal-istati membri kollha, jiġifieri irġiel u nisa. Hemm bżonn li nipromuovu it taħriġ fl-istati membri kollha ġifiri anka miż-żgħażagħ ħalli bekk eh, kulħadd jista' juża dan is-servizz. Grazzi ħafna. Sina Wikskrom, nixtieq jiena nifraħilkom għal progress li sar sal-lum aħna salvajna il-metodu tal-komunità u l-prioritajiet saħħatna l-iskrutinju parlamentari speċjalment permess tal-lini partikolari aħna wkoll ehm, tajna bażi għall-ugwaljanza nishtiq nirringrazzjakom ukoll għal miżuri ta' taħriġ u l-igwaljanza ġeografika nixtieq nirringrazzja lil kulħadd f'din l-awla u lilek Sinjur Ashton kif ukoll il-Presidenza. Imma aħna loqna servizz modern li huwa aktar minn servizz diplomatiku x'inhu l-valur ta' dan is-servizz Ewropew għall esterni esterna. Jena naħseb imma li hemm bżonn ta' kooperazzjoni effettiva fuq il-politiki tkollha jiena nixtieq nara l-infrastruttura xir għal dan irridu nsaħħu il-ġestjoni tal-kriżi kif ukoll prevenzjoni tal-konflitti dan jista' jkun valur miżjud tal-Unjoni Ewropea u dan se jiseraħ fuq l-implementazzjoni tal-istruttura adegwata u se jiddependi wkoll fuq kif se nużaw aħna eh, karigi ġodda u karigi li jiġu maħluqa fil-Kunsill l-Kummissjoni. Aħna għandna bżonn iktar ambasċaturi, viċi ambasċaturi u inti s-sinjura għaxtin se tibat SMS eh, il-rwol ta' diplomati issa huwa tal-passat għandna bżonn ta' xi ħaġa moderna. Jiena nittama li l-prioritajiet tiegħek għal ħaddi ma se jirriflettu l-prioritajiet imweda u nittama li inti se mm, tagħmel dan is-servizz jagħti valur miżjut. Mhux kull servizz diplomatiku għandu jista' jagħmel imbagħad prioritajiet il-ġestjoni tal-kriżi u l-prevenzjoni tal-konflitti. Tista' toħloq xi affarijiet punti ieħor id-drittijiet tal-bniedem aħna nixtiequ li inti jkollok Eh, kapacità f'dan is-servizz eh, u l-ugwaljanza bejn is-setti ma jintemx bi prioritajiet tal-ħaddiema ma bi mainstreaming eh, tas-sessi kif ukoll li jekun hemm missjonijiet mandati u jiena f'dan ir-rigward naħseb li idea tajba li jkollna reviżjoni tal-missjoni differenti tal-ESDP ħalli nitalmu mill-passat għal futura servizz tiegħek il-ġid Sinjora Ashton nittama li um, se nimxu l-qoddim nixtieq nilqa' xorti t tajba nittama li se nikkooperaw iktar fil-futur. Grazzi ħafna. Sinja Zobrio għal-minuta. Sur Zobrio, skużawni. President, il 27 e, stat membru għandu jieġi għandhom jiġi riflessi fi dan is-servizz, forsi wieħed jista' jaħseb li hemm xi stati membri li mhux qed jiġu trattati kif suppost. Is-servizz għandu jirrifletti diversità tal-kultura kif ukoll tradizzjoni differenti fl-Ewropa għal dak li nxaqsam diplomazija għalhekk aħna ressaqna emenda li tagħti bilanċ geografiku fit-test ħalli bekk jekk ikun hemm kandidati simili il-punt deċiżiv ikun il-punt ġeografiku. Ma nixtieqx li dan il-kriterju jkun rigidu imma jrid ikun hemm bekk nistgħu nikkorreġu eh, l-nuqqas ta' bilanċ li hemm fit-test imbagħad mbagħad eh, fil-futur ikun hemm iktar bilanċ ġeografiku il-IVA, il-kompetenza l-iktar ħila importanti, importanti eh, biex il-servizz jenata b'mod tajjeb sur ma għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, President. L-ewwel qabel kollox. Permetti li ngħid li peress li jiena l-ewwel li se nitkellem fis-sem il-grupp tiegħi gwe NGL aħna nixtiequ nisprimu solidarjetà tagħna lil ħaddiema Franċiżi li qed jipprotestaw kontra l-miżuri li l-President Sarkozy ħa u huwa għalhekk li E kif qal il-President stess, ir-rappreżentanti il president stess ir rappreżentanti tal kunsil se jaslu tard minħabba e, traffic jams. E, għandhom isem daw traffic jams, strike ġenerali, nittama li dan l-strike se jkollu suċċess għalli bekk nikkorreġu s-situazzjoni attwali fl-Europa. Il-ħidma tal-kollegi waħda mm, ħidma tajba ħafna ħadmu bir-reqqa, imma l-grupp tagħna se jestjeni, aħna ma nistgħux nivvutaw favur peress li ma ksibniex dak li xtaqna iġifieri li kollna skrutinju wiesa tal-Parlament Ewropew Eh, mm, fuq l-EAS. L-istruttura mhux qed tikkonvinċina issa l-istruttura jivem is-setat eh, politika tal-affarijiet barranin u eh, s-sigurtà ma ma nazbux li hemm skrutinju biżejjed dwar is-sigurtà aħna ġilidna ehm, ġlieda importanti għas sigurta fin-nom tas-sigurtà jekk it-truppi se jinbatu barra mm, il-Parlament irid ikollu setat ta' skrutinju ma ksibniħx dan għalhekk il-grupp tiegħi mhux se jivvota favur għada ma nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-ħidma tagħhom. Grazzi Sur Meyer, inti domt wis tikkritika s-sitwazzjoni fi Franza, ma l-fatti jitkellmu għalihom. Is-Sur Provero għal minuta. Grazzi ħafna meta nidefinixxu struttura ta' servizz il-ġdid eh, l-azzjoni esterna ma nix nirrepetu l-iżbalji tal-passat, imma rridu aħna ikolna servizz effiċjenti li ma tantx jiswa l-flus. Issa, jekk ikolna servizz Ewropew, Ewropew dan mandux jaqsam mal-ġeografija jew is-sess imma mal-kwalità mal-kompetenzi tal-persuna. U għalhekk ħaġa tajba li eh, iva jkun hemm iktar nisa imma dan ma jistax eh, jisir jekk jonqsu fuq il-kapacitajiet eh, tal-bnedmin. Aħna irrid ikun hemm possibiltajiet eh, għall-aċċess għal kulħadd mingħajr diskriminazzjoni dwar it-taħriġ hemm strutturi pal pereżempju il- l-istitut fi Firenze u dan l-istitut jagħti taħriġ eċċellenti għalhekk jiena ma naħsibx għadeja tajba tiswa ħafna flus jekk aħna e, e, e, ikolna din il-ħaġa ġdida diplomatika. Grazzi ħafna Sinjura Vetman għal minuta u nofs. Grazzi ħafna kollegi. Mela jekk nirrepreżentaw l-interessi tal-istati membri dan jaħtieġ li l-Unjoni Ewropea taqbel minn qabel u titkellem vuċi waħda. Permezz tal-IES qed nippruvaw aħna nagħtu struttura lil relazzjonijiet esterni eh, tal-Unjoni. Ta Kif hemm miktub fir-rapport minħabba li dawn l-istrutturi ġodda rridu nisqu fuq it-trasparenza kif ukoll fuq li jkun hemm proċedura baġitarji xierqa u bekk għandna bżonn li jkollna deskrizzjoni tal-infiq kif ukoll l-attività ta' kuljum tal-ħaddiema. Irridu konna dettalji dwar dawn dwar il-budget tal-EAS se jkollna aħna indaħlu eh, l awtorità tal-EPS, autorità budgetarja ġifiri għanna natu din l-autorità l-informazzjoni xirqa ħalli bekk il-verifiki jistaw isiru. L-EAS dan jistaw eh, jis jista' jilħaq il-miri tiegħu jekk ikun hemm rappreżentanza xirqa tal-istati membri u mbagħad il-kwalifiki tal-applikanti dan il-kwalifiki għandhom jieħdu preċedenza dwar l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi m'għandniex biżejjed nisa il-ġifier irridu nsibu nisa kwalifikata għal karigi dawn jeżistu. Grazzi ħafna Sur Brock. Grazzi ħafna President Signora Viċi President, Kummissarju, Eżis kollegi. Frank Sinatra dan tawk l-isem tal-vuċi, imma dan ma setax ikun vuċi minnajr eh, banda. U issa, Signora Ashton, inti il-vuċi tal-Europa u b'dan is-servizz għandek banda li eh, kbira li qed tabboġġak u inti għandek bżonn tuża lil min jinsab din il-banda biex bekk eh, l-interessi tal-Ewropa jiġu garantiti għalibek l-Ewropa tista' t-garantixi l-libertà hawnhekk fl-Ewropa ma sabiex nagħmluh dan irridu nħarsu l-valuri tagħna madwar id-dinja fl-isfond tas-sigurtà tal-enerġija, l-globalizzazzjoni, terrorizmu u ħafna ħafna iktar. U inti u s servizzi tiegħek se jkollhom rwol importanti x'jaqdu sabiex taċċertaw l-interessi ta' ċittadini tagħna jiġu mħarsa inti u il-banda tiegħek. Għalhekk ehm, aħna rridu nsaħħu is-seta ta' skrutinju tal-Parlament fil-qasam tal-Baġit, aħna rnexxilna naċċertaw li jkollna CFSP fil-futur u dan se jiġi appoġġat bil-fondi neċessarji imma għanna bżon aħna li kollna bilanċ ġeografiku bilanċ ta' bejn is-sessi b'mod aħjar mhux il-gvernijiet li għamel eh, għamlu ħdan imma aħna ħadnieh l-impennu jekk dan isir impenn vinkolanti mela jrid ikollna aħna riżultat u r-riżultat li nkiseb sissa huwa eċċellenti minħabba din l-awla u mm, dan għandu jkun kompromess tajjeb ħafna bejn l-istituzzjonijiet, sinjuri. Stalina li eh, aħna nevalwaw dan l-istrument se namluħ dan bil-flessibilta xirqa imma inti sinjura għax nirridu naċertaw li inti tkun tista' tagħmel eh, x-xogħol tiegħek se tirċivi l-appaċċ tagħna imma se mm, nikkritikaw l-affarijiet li ma naqblux magħhom ukoll għax jiena naħseb li fuq dawn il-kwistjonijiet l-unika mod kif nistgħu nieħdu deċiżjoni flimkien huwa jekk ikollna l-appoġġ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Severin, għal żewġ minuti u nofs. Mux se ikunem Ewropa man maquda minar viżjoni fit-tul dwar kif l-interessi komuni jistgħu jiġu promossi barra mill-Unjoni fuq livell globali. Din il vizjoni mhux tibqa' ħajja mingħajr ma jkollna eh, servizz eh, estern li huwa responsabbli u effiċjenti dan is-servizz mhux se jkun effiċjenti mingħajr ħaddiema li jiġu reklutati skont il-kompetenzi tagħhom. Ħafna minna nistgħu naqblu fuq dawn il-prinċipi imma eh, eh, eh, id-dettalji huma importanti u dawn id-dettalji li jinsabu fil-rapport dan issa sar dibattitu politiku u hemm ir-riskju li dan se ikun ta' diviżjoni għalina. M'hemmx xi differenzi bejn l-istati membri l-qodma u l-ġodda. Imma kull ċittadin ta' kull stat membru dan irrid iħoss li qed jiġi trattat b'mod ġust skont il-meriti tiegħu jew tagħha. Jiġifieri jekk aħna se jkun hemm dan tal-meriti se jrid ikun hemm bilanċ fl-għażla għax eh, alla tal dawn l-merti, l-żazax, l-tfal, l-adulti, l-tawk tal-vant, tawk tal-ponent, l-kulħat bazzikament. Dawk fl-Unjoni, mm, l-maġġoranza mill-Stati membri il-ġodda, imma mux anka mill-qodma jħossu ruħom diskriminati irridu niġu trattati b'rispett u b'kura għax mm, l-inkunu maqudin importanti ħafna mux għet nitkellem dwar il-kriteri imma innuqqas ta' garanzi li dawn se jiġu imsaħħa u jekk ikun hemm zbilanċi mhux se jkun hemm miżuri mwettqa nittama li l-rappreżentanta ora se tikkoreġi dawn l zbilanċi li waslu għal dawn il-ħsibiet u nittama wkoll li l-Akkademja eh, Diplomatika tal-Futur jew ċaġa simili se tejna noħol u korp ta' eh, diplomat li eh, jgħadmu għall-istituzzjonijiet u fissem l-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi. Perfett. Zammit mal-ħin, Adrian. Sur Gabrandi, minuta u nofs. Grazzi ħafna President f'dan id-debattitu dibattitu li qed jiffoka fuq l-iskrutinju u l-organizzazzjoni ta' dan is-servizz ġdid m'għandniex aħna ninsew l-importanza ġenerali ta' dan is-servizz jiġifieri huwa ta' bilħaq importanti ħafna jista' jkun um, wieħed mill-iktar passi importanti lejn politika barranija li um, hija reali f'pajjiżi li sfortunatament qed jaħseb iktar dwaru nnifsu um, aħna nixtiequ naraw iktar setat li nataw lil dan is-servizz, servizz Ewropew għall-azzjoni esterni, iva, esterna, iva, eh, għalissa kull mem xi ħidmiet Eh, bażiċi imma nittamaw li ikunem eh, iktar eh, xogħol li sir minn dan il-servizz. U importanti li nasbu dwar il-budget irridu nkun responsabli għal finanzi tagħna le dan il-servizz mhux se jkun jista' jaħdem. Jiena ferm kuntent li qed nara li eh, l-istituzzjonijiet kollha u jibdew ix-xogħol fuq dan is-servizz imma hemm riskju li aħna fil-Parlament u speċjalment aħna fil-grupp eh, tal-Liberali aħna ressaqna qatt eh, ta' proposti u iva nixtieq nifraħ lir rapporters iva dan huwa pakkett tajjeb il-grupp tiegħi se jappoġġa dan il pakket u nittama li wara il-vot ta' għada mm, nistaw inkomplu dan is-servizz jista' jkompli b'dan ix-xogħol. E, e, li imis mela, kien hemm ħafna dibattitu anqal dwar li jes imma jiena nagħti kreditu lil baronessa Ashton għax għenet li dan jagħmel progress speċjalment fid-dawl tal-kriżi ekonomika u eh, imma kienem biza li eh, il-Renju Unit kien se jitlef eh, xi setat biex ikollu politika barranija imma aħna se nkunu kostrittivi biex naċċertaw li l-interessi tar-Renju Unit ikunu promossi u per eżempju Eh, nieħdu nis mill-Foreign Office Britanniku u jistgħu dawn jaħdmu fis-Servizz Ewropew. Rrid ikun hemm iva rappreżentanza sa 27 ma' stati membri imma l-affarijiet kienu għandhom jiddependu fuq il-mertu, fuq il-kompetenzi eh, dwar tnaqqis fl-infiq pubbliku l-Unjoni Ewropea għandha tkun sensittiva dwar il-ħtieġa ta' awsterita' speċjalment ta' dak li għandu x'qasam mal-baġġett talija ias in-neutralità budġetarja vitali jekk dan is-servizz se jikseb u iżom il il-fiduċa u l-approvazzjoni ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Mr. Tannock, you said that the, EU e was underrepresented. Inti qed li eh, l-Unjoni Ewropea ma kienx eh, rappreżentata, eh, ma inti qed ir-Renju Uniti jekk tiċċer u għalhekk it-tussur Tannock jikkorreġi ruħu u jgħid iva li r-Renju Unit nuqqas ta' rappreżentanza fis-servizz mhux l-Unjoni Ewropea. Is-sur ehm, Mas Talka Iva, li eas espressjoni ġdida tal-istituzjonalizzazzjoni tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Jena nara żewġ eh, kustjonijiet fundamentali hawnhekk, jiġifieri huwa ċar li il-FSP dan jibqa taħt il-mandat tal-istati membri id-dritt ta' vito għadu japplika fl-adozzjoni tal-politiki eh, ta' importanza fundamentali ġifi pal kustjoniet pal iraq jew situazzjoni ta' Kosovo eh, maħarċej mill-Unjoni Ewropea għalek servizz Ewropew sa' ċertu punt dan se jikopri agenda mhux kompleta dwar deċiżjonijiet politiċi fundamentali konvinta li dan se jiġi fit-tieni post, jiġifieri wara l-istati membri jew inkella dan is-servizz ma se jgħid xejn. Eh, Jidirli imma dwar eh, il-formazzjoni tal-ħaddiema diplomatiċi donna din eh, għada problema l-ideja li konna EAS għatma ġitmil mm, fl-Europa il- Iva, imma dan inbiħ eh, għax għallu li kien se jkun hemm neutralità budġetarja imma eh, mhux se jkun neutrali u se jiswa 30 miljun iktar eh, mill-li kien ippjanatu. Din id-differenza toħroġ anka f'dawn iż-żminijiet ta' qabel ma dan jispiċċa jaħdem fil-prattika. Aħna nixtiequ nitolbu l-accountant u l-auditur li ikunu tal-IAS imma kien hemm qbil f'Madrid li l-IAS e se tkun istituzzjoni separata bi kapijiet eh, eh, għal-finanzi u um, verifika ma jidhirx li l ftejmit li ttieħdu f'Madrid f'Ġunju eh, ma jidhirx li dawn se jsiru realtà u issem ħafna taħwit dwar l-istruttura tal-IAS. L-implementazzjoni ta' din il-ħaġa ġdida li ħarġet mit-trattat ta' Lisbona Eh, disgrazzja imma minix sorpriza u min iħallas 16 taxxa se jħallas għal dawn il-zbilanċi. Grazzi ħafna sur ħattung għal minuta. Grazzi ħafna President. Iva ġurnata vera traġika xaħna qed nitkellmu dwar il-finanzjament ta' servizz ġdid tas Sinjura Ashton imma n-nista l-Olanda qatt ma kellhom opportunità jgħidu huma xi jażbu dwar it-Trattat ta' Lisbona. Issa għandna dan li qed nisfurzaw eh, naċċettaw fisem id-demokrazija. Dan se jiswa biljuni ta' iktar euro is-sena d-dieħla u s-sena ta' wara. Il-lobby mm, politiku tal-eurokratiċi iva dan jista' jiswa eh, kemm hemm bżonn imma mhux musej servi għal xijan partikolari għalik il-grupp tana għat se jivvota għal din l-ideja. Aħna kontra super state tal-Unjoni Ewropea, aħna favur id-demokrazija vera kif ukoll il-libertà għall-istati membri sovrani. Grazzi ħafna Sur Kozlovski għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi ħafna ċer, sinjuri aħna hawnhekk qed niddiskutu l-għamla ta' dan is-Servizz Ewropew Elezzjoni Esterna ma m'għandix aħna ninsew il-bilanċ ġeografiku kif ukoll l-istruttura ta', ta dawn il-ħaddiema eh, ta' dan is-servizz għal-issa il- ħafna iktar minn 15 l-istat membru antiki, ħafna iktar nies mill-istati membri l-ġodda. Mela biex intikom xi statistika, aħna kellna żewġ ambaxxituri mill-istati membri eh, il-ġodda, eh, imma kienem tnejn minn 100 minn 29 ambasċatur erba biss ġejjin mill-istati membri l-ġodda ġifiri din il-ħaġa ma tistax sissir standard għas servizz Ewropew għal-azzjoni esterna rridu aħna naċertaw li hemm rappreżentanza ġeografika rridu naċertaw li hemm bilanċ u jekk ma nagħmlux dan ma nistgħux aħna noħolqu servizz modern, servizz li se jaħdem għal ħarsien tal-interessi tagħna l-koll. Ma nistgħux qatt inkunu kburin ta' servizz bħal dan jiena ninstab ċert li perjodu ta' tranzizjoni fejn eh, din nuqqas ta' rappreżentanza tal-istati membri dan eh, se forsi Eh, jintem din tista' tkun soluzzjoni bekk eh, umbat nistgħu naslu għal mument fejn ikun hemm bilanċ geografiku li jkun hemmhekk imbagħad l-Unjoni vera se jkollha vuċi xirqa fl-arena internazzjonali. Grazzi ħafna is-sur Viġnin għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President rappreżentanta Olja kif ukoll viċi President tal-Kommissjoni illum l-aħħar laqa tal-Parlament fejn qed niddiskutu l-istruttura tal-finanzjament tal-qafas tal-EEAS. Għada se nivvotaw fuq dan is-servizz u qed nistennew li Konna xi ħaġa konkreta kif nistgħu naraw mid-diskussjoni tal-lum nittama li l-Parlament Ewropew se tkun l-istituzzjoni li se tiggwida tejn u tagħti idejat għal dan is servizzi l ġdid ħalli dan jaħdem b'mod effettiv, b'mod effiċjenti. U um, tagħmel li dan is-servizz jagħmel l-Unjoni iktar mm, viżibbli fuq il-palk internazzjonali dan huwa r-riżultat ta' Trattat ta' Lisbona u mm, dawk li appoġġaw it-trattat jixtiequ jaraw li dan is-servizz ikun proġett ta' suċċess. Sinjora Ashton, permetti li ngħid li hemm bilanċ kien hemm zbilanċ fl-amministrazzjoni meta inti ġejt maħtura u ħafna mill-kritika eh, kienu indirizzati lejk eh, fis-sena ġifieri meta inti sirt ir-rappreżentanta Olja u l-Viċi President tal-Kummissjoni kull ma kien hemm eh, kap ta' missjoni wieħed u u eh, li il-meritu jkun kontra l-bilanċ ġeografiku eh, smajna din il-kritika nittama li inti tkun impenjata u tagħmel ħafna sforzi sabiex tikkorreġi s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna President, eh, dan is-Servizz Ewropew Elezzjoni Esterna wieħed mill-iktar deċiżjonijiet importanti li ħarġet mit-Trattat ta' Lisbona. Signora Ashton, madix il-ministru li għanda l-kariga li tibni ministeru għall-affar barranin imma xta il-ministru għall-affarijiet barranin u nilqawk kull suċċess Eh, smajna dwar ħafna problemi per imma li jenelbu per eżempju deficit demokratiku ta' CFSP u se jkun hemm ħafna eh, dibattiti fil-futur naħseb li se jkollna spiritu ta' tim eh, mhux se jkun hemm kwotas ġeografiċi iva donhom in-nies fissati ħafna fuq dawn il-kwotas għalkemm iva il-Ġermanja il il ġermanja Mm, se t-benifika minn kwota aħna kontrija jiena naħseb li għanna lodda bizzir biex dan il-servizzi kollu suċess il-Parlament Ewropew dan huwa kważi eh, kuntent, kun kuntent totalment jekk l-istrutturi tal pereżempju ġestjoni tal-kriżi kieku dawn ġew maħluqa għax kiko dan seta jagħti ħafna iktar valur miżjud. Is-Sur Petroski għal minuta, grazzi ħafna President, Sinjuri. Iva, bid-dispjaċir, ħaf kbiret naraw li tal-bit eh, tal-bit tal-komitat tafet li dawn ma ġewx rappresentati, ħafna problemi u ħafna rezistenza u ċar u koll li jem diffikultajiet fir rigward il-kondizjonijiet ta' impik għal-ħaddima il-prinċipju ta' solidarjetà u rappreżentanza xirqa e, dawn ma jistgħux jiġu affettwati minħabba l-egoizmu ta' xi stati membri. Issa li jinqasmu dawn il-karigi e, diplomatiċi, deċiżjoni ta' fidejn is-Sinjura Ashton e, li mm, tista' tiddeċiedi minn 150 kariga pajis eh, pal Polonia aħna kull ma niksbu żewġ eh, postijiet ta' xogħol, ġifieri nxun kun nafu xi kriteri eh, użat l-Kummissjoni meta kienet tagħti dawn il-postijiet ta' xogħol. Il-Parlament jiddeċiedi fuq il-budget ta' dan is-servizz. Grazzi ħafna sur Balda One Għal minuta nofs. Grazzi. Grazzi President. Wara leġit adottat id-deċiżjoni tal-Konsil fuq eh, l-adozzjoni u eh, tal-EEAS, aħna illum qed eh, namlu operattiva di billi namlu bidla tal-istatut tal-fuq tal-tħaddim Dan jina nixtieq nitkellem fuq aspett tar-rapport li rana, li rat li aħna konna impenjati ħafna f'ħafna diskussjonijiet fuq il-bilanċ eh, ġeografiku u l-kompożizzjoni tal-IAS. Kien hemm xi kollegi li eh, kienu jippreferixxu kriteri differenti għal biex jinażlu n-nies e eh, bazati fuq il-mefejn huma u fuq ċittadinanza. E, dawn kienu mħabba ċerti kompromessi eh, bilanċati biex ikun hemm bilanċ kemm ta' ġeografija kif ukoll ta' sess mingħajr ma nagħmlu selezzjoni għabbażi tal- Eh, fuq bażi nazzjonali. Eh, ma kienx tkun eh, soluzzjoni tajba kif minnek. Wara 50 sena ta' integrazzjoni Ewropea, issa qed noħol u l-ewwel korp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea illi għandu jkun jista' jizviluppa politika estera komun, barranija komuni u jkun jista' jieħosib l-interessi tal-Unjoni biex ikun jista' jgħadina n ruolu importanti li l-funzjonari jippreżentaw l-Unjoni Ewropea u mhux l-Istati membri li huma ċittadini tagħhom jew li kienu funzjonariet fid-diplomazija. Din kienet il-linja li eh, adottaw il-bieraħ fil-Kumitat Legali meta adottat il-rapport Rabkaj u nittama li dan se se tkun il-linja li se tiġi adottata. Issa naddu għassur Taler għal-minuta. Grazzi, President. Aħna għanna bżon ta' Unjoni Ewropea qawwija ta' 27 stat u mhux ta' minoranza. Aħna nixtiequ li jkun hemm suċċess, aħna nixtiequ suċċess għal EAS li li għandna bżonn me ċittadini mill-Unjoni Ewropea u mid-dinja wkoll kollha kemm Kif nistgħu niżguraw illi li EAS ħad tkun Eh, aċċettata miċ ċittadini kollha, kif nistgħu niżguraw li ħatkun ta' suċċess u kif se, se, se nagħmlu biex isir krem della krem tal-Ewropa, kif nistgħu nagħmluh billi ninkludu f'dan is-servizz diplomatiċi mill- Eh, l-istati membri kollha u nerġa' ngħid kollha. Ma nistgħux aħna nimminaw l-Unjoni Ewropea eh, iktar mill-meta nużaw biss eh, sitt stati membri rappreżentati fl-istaff. Sitt stati membri biss irċevew pożizzjonijiet oljin. U l-istati membri l-oħra, l-istati membri l-ġodda, għaliex ma ġewx inklużi. Nittamaw li mhux se tinjoraw deċiżjonijiet tal-kumitati tal-Parlament Parlament. U forsi għaxar snin oħra nkunu rranġajna eh, korreġejna din is-sitwazzjoni. Però għandna bżonn ta' unjoni qawwija ta' 27 stat membru. Grazzi. Is-sur Sivjeċ għal-minuta. Grazzi. Aħna et eh, nesqu lejn it-tmim ta' proċedura twira, et noħol istituzzjoni ġdida servizz ġdid, jina Polak, eh, stat membru ġdid, u jina affaxxinat meta nara eh, il-qalba tal-integrazzjoni Ewropea u meta nara l-ġlida bejn l-istituzzjonijiet u dana iwasalna e, għal-frott, għal-fjur ta' dak illi li huma riżultat pratikament. Aħna ħadna sem kollha kemm aħna din hija ħolqien tal-istruzzjonijiet kollha mhux ta' istruzzjoni waħda. E, u hawnhekk għandna naraw eżempju ta' integrazzjoni bejn l-istati qodma u l-istati ġodda. U e, Signora Ashton, enti għandek verament mm, tkun ċara fi deċizjoni tijak e, u dawn għandhom ikunu trasparenti, ikunu bazati fuq il-meritu. U meta naraw li il-persuni jiġu mażulin bil e, fuq il-meritu, allora mussen il-mentaw. Grazzi taħt il-President interrompi lil kellim. Issa naddu li Signora a Signora Benova. Grazzi President. Komissari, Signora Ashton, kollegi, aħna unnek qed nitkellmu fuq proġetti li huwa uniku, qed nitkellmu fuq il-Servizz Komuni Barrani Ewropew. Aħna irridu najdu li kull parti interessata kella il red lines tagħha u minkejja dan ir-rapporter nexxil issib kompromess aċċettabbli għal kulħadd nittama illi l-Parlament Ewropew għada se jappoġġa dan il-Parlament, dan il-kompromess, skużawni. U jina dispjaċini nara illi ħafna kellima tkellmu biss fuq aspet wieħed, ċoe rappresentanza geografika. L-idea tal-futur ta' dan il-proġett ma ġiex imsemmi bizzajiet, inħossina l-Unjoni Ewropea qed titlef il-pożizzjoni tagħha u dan il-servizz eh, barani partikolari illi jista jerġa iġib eh, l-Unjoni Ewropea fuq il-mappa, diciamo, fost il- eh, esetat importanti ta' dinja. Nina nemmen il-Signora Ashton se tuża skwadra ta' persuni li ma jirreprezentawx biss 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, ma l-Unjoni Ewropea bħala entità bħala proġett individuali. Grazzi. Essa naddu għal catch the eye il-President. Naturalment hemm ħafna kollegi illi talbu interess eh, biex jitkellmu u ħafna iktar milli aħna nistgħu nippermettu kif jiġri spiss. Eh, minkejja dan jien se jkolli nirrispetta r-regoli Mela, l-ewwel kelliem għal-minuta. Grazzi, President li eas se tkun se jkollha rwol qawwi ħafna. Sinjora Kostinger għal eh, politika u biex ikollna riżultati għandna bżonn ta' regoli ċari biex niżguraw li rwol ta' taqdih tajjeb. U e, il-finanzi huma importanti li jkunu verifikati u fuq dan is-sinjur il-rapporti tal tas-sur Rivellini u Grasla se jiragwardaw dan u anki il-kwistjonijiet tal-kwitanza ta' minnaħat tal-Parlament Ewropew. Barra minn kien għal-fat illi l-Stati membri se jkunu responsabli għal kull eh, zbalji mm, jew frodi ehm, eh, fil-budget. Grazie. Is-Sur Howard. Grazie. ħafna politiċi illi jaqsmu minnaħa l-oħra tal-kamra kif għamlet il senjor Ashton ħafna drabi eh, jiġu kritikati meta n-nis jamlu hekk, però naturalment inti għandek il ġustifikazzjoni tal-istituzzjoni <coughs> biex tagħmel da. Jiena naqbel ma ħafna minn dak illi intqal minnaħa tal-kollegi mill-vant tal europa inti fil-fat qed toħloq dan is-servizz prispetta trattat. Jina eh, nistan it-tama li ħad kompli eh, ġib fl-imkien l-interessi kolla u titkellem fil-fisem eh, dawn u nistan najti li inti se jkollok. Impen dewmi, dewimi, iva jena għandi fiduċa fik u għandi fiduċa li inti se taqdi dawn l-responsabilitajiet. Il-kellim li miss. President, illi mm, nfittxu kompromessi eh, fuq il-bazi finanzjarja ta' dan is-servizz hija ħaġa komplikata kif inhi anke l-Ewropa komplikata. Huwa diffiċli li nikkoordinaw l-interessi tagħna għax għandna stejjer differenti qed jitkellem is-survival. U naturalment hemm bżonn ikun sens komun u dan ukoll hemm distribuzzjoni eh, xirqa u indaqs eh, mal-Ewropa kollha u dana eh, jġibna flimkien u jiftaħ il-futur tagħna. Tkun ħaġa tajba ħafna jekk fil-futur il-politika barranija tagħna u r-rol tal-rol tal-Ewropa fuq livell globali ikun eh, eh, il-punt ewlieni bħalma kien eh, issa il-punt bażiku tal-kwistjonijiet finanzjari. Se tkun is-Sinjora Ashton u anki nies oħra li jaħdmu magħha li se jfaslu din l-azzjoni. U jiena nittama li kolkom suċċess fix-xogħol tagħkom. Grazzi. Thank you. I want to to come back nishtiq nitkellem fuq il-valur miżjud li jes jistajtina u naħseb li waħda mill-valuri miżjudi li tista tati hija il-koerenza tal-politika l iżvilupp li inti għandek impena li dan għandna jiġi rifless fil-politika fil-bidu, mod speċjali fit-taħriġ kif ukoll fil-iżvilupp tal-drittijiet tal-bniedem u l-prevenzjoni tal-konflitt għax is-sensitività f'dawn il-kwistjonijiet ma nistgħux nġibuha bil-istqarrijiet imma għandna bżonn ta' ta' taħritu, taħriċ u ta' impennu, dak nixtiequ naraw mill-ewwel ta' Diċembru qudiem. dim. Dikjer ta' sinjura Keller. Issa ngħaddu għas-Sur Paxka. Grazzi, Signora President. li eas qed tiżviluppa l-attività tagħha bil-mod il-mod. Illum qed nitkellmu fuq il-finanzjament ta' din l-attività u fuq dan Signora Ashton, rridu nifmu illi il-resorsi biex jiffinanzjaw l-istruzzjonijiet kollha ġejjin wara kollox mill-Istati membri. U anki l-EAS se se tuża l-flus li ġejjin mill-27 stat membru u dan il-fatt huwa ċar u għet jifmu jiftakru, signora eh, rappresentant oli. Anki jekk eh, wieħed għandu bżonn il-meriti biex jażel eh, eh, il-rappresentanti ma mhuwiex possibbli li wieħed jilħaq il-bilanċ geografiku, għax il fatti li wieħed ma jkunx rappreżentat fil-livelli oljin tal-Unjoni Ewropea jista' jwassal għal sentiment ta' forsi tal fatti li mhumiex rispettati ċerti stati membri jiena xtaqt nirifletti fuq da. Issa l-aħħar kellim fuq il- Eh, catch the eye. Eh, eh, grazie Signora President, aħna naqblu il-kelimu wa Sosa Wagner u mdinija oh, esperienza unika għall-Unjoni Ewropea u servizzu meħtieġ pero rridu naħsbu il-qoddim, naħsbu fuq il-futur, ma rridux naħsbu fuq kwistjonijiet immedjati, ma rridux aħna gwerer interistituzjonali. Aħna għandu jkollna viżjoni ġenerali fuq dak li qed eh, li għanda tagħmel l-Unjoni Ewropea fid-dinja kollha globalment. Aħna rridu niftakru dak li ġara ftit ġranet ilu meta il-Nobel eh, ġi moti u smajna eh, um, il-ħna differenti mill-Unjoni Ewropea flok leħen wieħel, però il-President tal-Parlament Ewropew Sur Buzek għamest arrija eccellenti u dak kien dakin l-aħħar kellim. Mela nalqu l-proċedura catch the eye u issa naddu għal risposta minna ta' Sinjura Ashton. President, jira nishti ħal l-oħra tal-awla, jiena nittama li eh, kont eh, eh, għal żmien eh, xiera fuq naħa l-oħra. Eh, id-dibattitu kien interessanti u eh, jiena nifem illi u importanti din kwistjoni tal-bilanċ ġeografiku u ta' sessi, pero anki l-meritu. Nishti illi il-ġestjoni tal-krizi u riflesta fil ias il-kwistjoni ta' dritti tal-bnidem u kull ma namlu fis servizzi u eh, minn din id-diskussjoni koll eh, fakruni fil-sfond eh, ekonomiku u servizz efficienti li juża risorsi b'mod efficienti u xira. U wara mm, din il-diskussjoni twila nara il-rida ta' din l-awla li jishtiqu illi li jes jiġi Eh, jimbedaw li kollu servizz li għadihom eh, sew. U jina l-impenti u dan. Illi niprofa nirifletti dan kull mat Dak li namela. Grazzi, Signora President. Grazzi. Essa fiexem il-Kommissjoni Ewropea l-ewwel il-Kummissarju Lewandowski. nitolbok titkellem fil qosolax edin lura. Reazzjoni qasira għas-Sinjura Andresen li mixaw fuq il-prinċipju ta' neutralità tal-budget. Jiena iqalet li dan il-prinċipju għandu jkun prezenti fi żmien twil eh, fit tfaddil fil-servizzi eh, diplomatiċi fil-Kunsill fil-Komissjoni fil-Kunsill u fuq il-auditjar intern għal komissjoni u anki għal IES. Soluzzjoni tajba għalissa li namlu revizjoni taħħa sal-2013 u regolament Eh, finanzjarju, mux qed jipreġudika din ir-reviżjoni. Nittama eh, eh, illi għada il-vot ikun pożittiv. U mux ta' nagħmel kummenti oħrajn. Grazzi ħafna il-Komissarju. Sefcovic, jiena nishtiq nirringrazzja l-membri onorevoli għal atmosfera tajba f'dan id-dibattitu importanti wkoll li nirringrazzjaw il-Kunsil anke għal input tajjeb fl-eżerċizzju. Eh, din l-atmosfera pozittiva ġabetna ripa l-deċizjoni storika ta' għadal da' standard da' boħra nishtin nesprimi gratitudni tija għal-Parlament Ewropew, rapporters u għal-rappresentanti għaxuma u dan il- eh, atmosfera eh, pozittiva dal-ħodu u nishtiq nifraħ l signora Ashton u servizz taħħa ġdid suċċess u koerenza fil-koordinazzjoni tal-politika barranija Ewropea għax jina zgur li fis-snin l-Unjoni Ewropea se żid l-influenza tagħha fil-kwestjonijiet globali. U biex nagħlaq nixtieq nerġanajt li l-Komissjoni għal-esta biex tikkopera mill-qrib u biex tiggarantixxi l-aħjar sinerġiji li istituzzjonijiet tagħna jistgħu jiggarantixxu flimkien. Grazzi ħafna. U issa Għan ringrazzjak u kolta li tkellim fil osor li u tajjeb għax u dim. Issa natu il- mikrofonu lil rapporters. Sur Rebkaj, grazzi ħafna President wara il- kummenti fil-bidu nista' nagħmel żewġ kummenti osra issa l-ewwel net eh, kif jena xtaqt nagħmel fl-aħħar u dana eh, għamiltu apposta nirringrazzja lil rapporter liħor u shadow rapporters ħdimna fl-imkien f'kulleċ u ħafna iktar sempliċi li wieħed jasal għal negozjati jekk eh, nafu illi hemm kulleġġ wara wara spallejna. U t-tini punt u għal-kwestjoni tal-bilanċ geografiku. E, signora Nainski għalet illi memx bilanċ tajjeb. Aħna adottajna proposta illi ta' min wieħed jaqra bir-reqqa. Wieħed jitalem affarijiet ġodda meta wieħed jaqra jerġa' b'attenzjoni għax jekk taqraw tajjeb id-dokument taraw li hemm kondizzjonijiet leg vinkolanti legalment u naħseb li tkopri tħassib kollu li għandek f'moħħok u li esprimejt. Grazzi. U għal dar boħra għaddu għassur Gualtieri għal-minuta. Grazzi tal-soddisfazzjoni ġenwina li ħarġet minn dan id-dibattitu u din tirrifletti anki il-kuxenza li eh, il-kompitu li għanna u dimna kien eh, fl-istess ħin diffiċli u importanti għax li wieħed fl-imkien funzjonijiet li huma marbutin ma' politiki differenti, specialment bi processi deċiżjonali differenti biex insaħħu il-koerenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea minn arma nimminaw il-karatteri il-karattru tal-komunità u fl-istess ħin Eh, natu iktar valur tal-istrutturi eh, e li jaħdmu anki fis servizz tal-difiża komuni. Mhix kwestjona best, mhux kwestjoni biss ta' amministrazzjoni, imma kwestjoni anki ta' bilanċ bejn l-istituzzjonijiet. U hija eh, kondizzjoni ewlenija biex nippermettu li rappresentant u li li kollu strument biex juża l-importanza, r ruol tal-Europa fid-dinja biex jippermettilna jkollna effett fil- fil-Fant Nofsani, fil-Arn tal-Afrika, fil kaukazu fil-Balkani. Din sfida aħna affaċajnija tajjeb u soddisfazzjon, għanna soddisfazzjon xira u naħfeb illi f'dan ir-rol il-rappresentantu li se jkun l-appoċtana u tal-Parlament kollu mela nalqu issa il-votazzjoni ħatkun għada eh, fil-nofsija. Kollegi.